trasporti Violetta Bulk għaliex fuq l-agenda illum hemm il-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-futur tal-pakket tal-avjazzjoni. Nati il-mikrofonu l-Komissarju un bat nibdew id-dibattitu. President, membri distinti tal-Parlament, nibda billi najt, illi jiena verament kontenta illi għedin hawnhekk illi biex niddiskutu l istrategija futura ta' avjazzjoni għall-Europa. Jena għall l-interess ta'kom f'dan il suġġett u jena kontent ta' nara illi il pozizjoni tagħna hija ella tkopri ħafna mill-aspetti. L-avjazzjoni eh, hija importanti għad kabbir ekonomiku, impiegi mobilità u għal din raġuni li kompetitività fis settur tal-avjazzjoni huwa importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea biex twasal għal prioritajiet importanti tal-Komissjoni Ewropea. L-Europa għanda eżom il-pozizjoni taħħa ta' qoddim fl-interess ta' ċittadini u tal-negozji. Il-Komissjoni tilqa bisħieħ l-appoġġ ta' dan l-approċ fil-abbozz ta' rizoluzzjoni u anki l-enfasi fuq l-industrija aeronautika bħala kontribuzzjoni għal impigi u innovazzjoni u, u anki bħala innovazzjoni. Naqblu ma talba ta'kom biex ikun hemm fi żmien twil għas settur tal-avjazzjoni. Għal daqstant l-inizjattiva futura fuq l-istrateġija ta' avjazzjoni illi se tiġi adottata t-nej ta' Deċembru se tkun il-kontribuzzjoni tagħna biex nejnu infaslu il-futur ta' sistemi ta' avjazzjoni motoristiku Mela, fuq it-talbiet tagħkom speċifiċi u meta wieħed iż li aħna għadna għaddejjin f'din il-programmazzjoni nixtieq nitkellem fuq diversi punti. L-ewwel net il-perspettiva globali il-suq e tal-avjazzjoni globali qed jitbiddel. Però ma rridux nibżaw minn dan it-tfassil. Irridu nimpenjaw roħna u naqdu rwil importanti fit-tfassil ta' din id-dinja ġdida. U f'dan il-kuntest jina naqbel. Huwa essenzjali illi l-avjazzjoni Ewropea ikolla l-istrumenti ġusti biex ikun jista' tikkompeti fid-dinja. Aħna għanna qoddimna kompetizzjoni għawija, eh, specialment mill-Azja u mill-Vant Nofsani, jena d-dġeja mill-Vant Nofsani, illum, u nista' nikkonfermaħ dan. Billi aħna insegwu din il-politika ambizjuża esterna, l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi ħafna biex tinnegozja ftejmit ma' pajjiżi terzi u b'mod partikolari l-aċċess għassu għandu jkun fuq bażat fuq afas ta' regolamentazzjoni li promovi standards u valuri u e, jagħti opportunitajiet u jwaqqaf id-distorsjonijiet. Jina nilqa' it-talba għal miżuri biex inkunu nistgħu nwaqfu id-distorsjoni fil-avjazzjoni. Għal din raġuni il-Kummissjoni attualment tik tikkonsidra miżuri ġodda biex e, tirsolvi il-prassi inġusti minn pajjiżi terzi. U t-tini punt, e, eh, su intern. Mill-perspettiva ta' su intern, aħna naraw illi waqt li ċerti linji għandhom problemi, hemm oħrajn li sejrin tajjeb u mod simili. Waqt li aeroporti kbar edin jamlu profitt waqt li dawk iżar mumiex, mumiex. Għal il-performance finanzjarja eh, tal-Europa hija mm, imħalta. Aħna tajna ħarsa għal olamentazzjoni u nafu nistgħu nagħmlu eh, titjib, anzi li huma neċessarji biex is-settur ikun iktar effiċenti, nkunu nistgħu nagħtu stabilità l-investituri, nistgħu nħeġġu riċerka ġdida eh, fi soluzzjonijiet tekniċi u biex niżguraw anki li eh, is-sikurezza tkun fl-ikbar livell oli il e telet punt, il-proposta proposta biex namlu revizjoni tal-regolamenta jasa e u importanti għat li nadattaw anki għal bżonnijiet ta' ċittadini u ta' regolamentaturi. L-an principali se jkun biex nintroduċu mekanizmi ġodda għal biex ikunem oversight iktar efficienti ta' sikurezza u biex ikun hemm eh, regolamentazzjoni iktar proporzjonali. U b'dan eh, aħna nixtiequ namlu regolamenti għal biex ikun hemm żvilupp żgur fl-Ewropa li jkun proporzjonali għad riskju wkoll nixtieq nifraħ mal-Parlament għal ħidma tiegħu fuq ir-rapport fuq id-droni. Ir-raba punt, il-kwistjonijiet soċjali, hemm ħafna kwistjonijiet soċjali li rridu nirsolvu biex niżguraw tkabbir kompetitiv u sostenibili fl-avjazzjoni, jena naqbel għanna nżommu il-posta u din fl-avjazzjoni u dana jinkludi anki personal li kun kwalifikat eh, u b'esperienza b'esperjenza u fl-istess ħin modelli ta' business u ta' u ta' impigi eh, eh, feġew u rridu nħarsu lehom b'attenzjoni u rridu kunem dialogu soċjali tajjeb li huwa essenzjali. Ħames punt t'itjipu innovazzjoni. Aħna nilqaw illi jintkom edin tisħu u l-importanza tal-implementazzjoni tal-Single European Sky. SES 2 Plus huwa importanti biex ikun hemm modernizzazzjoni tat-traffiku, tal-ġestjoni tat-traffiku u biex ikun hemm anki oversight f'sikurezza tal-servizzi ta' navigazzjoni. Barra minn hekk eh, jippermetti anki għal eh, kapaċità ħjar eh, inqas dewmin u inqas spejjeż għal netwerk tal-avjazzjoni. Fuq Cesar, issa għanna proġett korenti illi fih qafas legali qawwi u fih subiet ta' innovazzjoni appoġġat mill-inċentivi tal-Unjoni illi jista issa juża konċetti ta' traffiku tal-ajru mod koordinat naqblu għal daqstanti xewqa ta'kom biex nimplementaw ċezar mletor mini possibli. U għal din raġunina naqbel u najt kem jena soddisfatta bil-files legislativi li għadhom pendenti slots Single European Sky 2 Plus u l-oħrajn. Il-appoċ ta'kom politiku huwa importanti ħafna għalina il sitt punt u l-ambjent. Irridu anki eh, nitkellmu fuq l-impatt ambientali. U jiena fiduċuża illi l-innovazzjoni u soluzzjoni tekniċi jistgħu jikkontribwixxi biex innaqsu il-footprint tal-karbonju fil-settur tal-avjazzjoni. Jiena rajtu personalment fl-aħħar airshow ta' Pariġi u Dubai illi e teknoloġija edha a servizzju tagħna. U fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea poġġiet eh, strumenti eh, biex tnaqqas l-emissjonijiet u li kao għanda eh, toqgħdi rwol kritiku biex nirsolvu, biex nsibu soluzzjonijiet globali. U aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex dana jisir, eh, jiseħ. Nemmen li bil-kooperazzjoni aħna nistgħu niżguraw settur tal-avjazzjoni qawwi Ewropew u jena nħares qoddim biex nisma' l-opinjoni tagħkom. Grazzi. Grazie. Grazzi lill-Kummissarju Bulls. Naddu għad-dibattitu l-ewwel dikjarazzjonijiet mill-gruppi politiċi jibda sur Marinescu żewġ minuti fisem il-PPE. Signora Kommissarju, Signuri, kif qalet il-Kommissarju, dan il- mezz tat trasport huwa importanti ħafna mobilità l-iżvilupp ekonomiku, l impjiegi u intom ma tistgħux timmaġinaw illi wieħed jista' illum jimmaġina l-ħajja tagħna mingħajr it-trasport bl-ajruplan għaliex meta ikun hemm xi strajk naraw il-problemi li jinqalaw. Għalhekk aħna rridu nappoġġjaw dan is-settur floqsma kollha mill-infrastruttura, tal-ajruporti, l-ajruporti reġjonali l-infrastrutturi l-ġodda għaliex l ajruporti għandhom bżonn ta' dan. U mbagħad il-kumpaniji tal-ajru dawn ukoll irridu niżguraw illi dawn joperaw f'ambjent kompetittiv xieraq u għandna bżonn għal dan f'tejmiet globali mal-reġuni prinċipali tad dinja biex niżguraw li dawn jirrispettaw l istandards Ewropew jiena nittama li l-Kunsill se jagħtikom mandat biex tibdew in-negozjati mal-pajjiżi tal-Golf. Aħna għandna bżonn tal-SOS fil-qafas eh, tal servizz waħdini għalhekk hemm bżonn li napplikaw lil Cesar f'arkitettura ġdida ta' spazju eh, tal-ajru u mhux fl-arkitettura attwali għaliex inkella se nitilfu ħafna flus u ħafna ħin. l-Aġenzija trid twetta dan ir wol tagħha u fuq livell internazzjonali għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nappoġġaw eh, l-EASA. Naħseb ukoll illi f'dan is-settur ma jistax jaħdem kif imiss mingħajr il-ħaddiema għalhekk hemm bżonn li niżblukkaw dawk id-dossiers li weħlu fil-Kunsill u nitolbok jekk jogħġbok illi tużaw dak li aħna votajna hawnhekk fil-Parlament Ewropew fil-kontest tal-pakett il-ġdid li l intom stess. Due minuti anke lei. Fisem l-SND jissur ertu għal żewġ minuti. Grazzi, kollegi. Komissarju. Semmejt numru ta' punti illi aħna konna semminna per eżempju fis-settur tal-avjazzjoni għandna 5.1 biljun impjieg u eh, ma' 65 biljun euro lejn il-prodott domestiku gross Ewropew, ġvuru qasam importanti immens. Iżda għanna problema fejn titħol kompetizzjoni internazzjonali u dana ma nistawx ninjorawh. Aħna l-lum edin għawek sabiex niddeċidu xan istennew aħna bħala parlament fil komissjoni dwar dan il-pakket tal-avjazzjoni. Aħna nafu li l-linji tal-ajru Ewropej edin ibatu kontra kompetizzjoni internazzjonali ta' ferm. Aħna rridu nagħmlu ċara illi hemm xi linji tal-ajru illi jirċivu xi eh, sussidji mill-gvern, pereżempju fl-istati tal-Golf jew anke fl-Asja. Eh, saħna ma reazzjoni tagħna ma trid tkun illi nagħlqu l-frontieri għandna bżonn strateġija globali proattiva biex intejbu s-sitwazzjoni u biex naraw illi ikun hemm eh, opportunitajiet indaqs. Irridu sitwazzjoni ġusta u trasparenza. Allura, x'għandna bżonn? Għandna bżonn li tkun reviżjoni tad-direttiva tal-2004 Għanna bżon namlu xolna sew u natu ħarsa tajba lejn il ftejn tal-avjazzjoni naraw l-miri nilħquhom. Issa dwar id-dimensjoni soċjali dik hija xi ħaġa illi semmejt ukoll. Għanna bżon illi konna ħaddiema imħarġa sew immotivati. Issa f'dan il-qasam partikolari hemm ħafna impjiegi prekarji, eh, kontratti b'sijat zero, allura għatem ħafna lok fejn itjiebu. Allura jiena nissuġġerixxi illi l-ewwel eh, nirranġaw daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna mbagħad nibdew nħarsu lil in. Grazzi ngħaddu għas-Sinjura Assur Foster. Għal żewġ minuti. Eh, ta' minnajt li qed titkellem fissem il-PPE. L-ewwel net fissem li CR, skużawni. Mela grazzi lill rapporter u jiena ser nifoka fuq il-kontenut Naturalment sar sforz biex ikun hemm appoġġ mill-gruppi kollha. Però fil-waqt li aħna naħlu ma' ħafna mill-kontenut, sfortunatament hemm tliet eh, punti prinċipali li ma nistgħux nappoġġawhom. L-ewwel net paragrafu 7 fejn hemm referenza għal eh, kompetizzjoni, kompetittività. Jiena naħseb li mhuwiex l rwol tal-Unjoni Ewropea illi tara kif l-inji tal-ajru sa' pajjiżi terzi jiġibu l-fondi tagħhom jew ma ġestjonati. Eh, eh, aħna maħniċ għedin pozizjoni illi ninterferixxu f'dan kollu segum l-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħhom. Dana kieku żgur ikun taħsal l-kredibilità tal-Unjoni u regozzi tagħna. It-tieni punti tiegħi huwa dwar l-aġenda soċjali. Għana nenfasizzaw illi l-industrija tal-avjazzjoni huwa qasam illi qed jikber u illi provdinna nies professjonali u mħarġa sew ħafna. U sabiex inkomplu f'din il-xejra hemm bżonn leġiżlazzjoni fuq il-kondizzjonijiet tal-ħidma, fuq l-standards u fuq forsi n-negozjar kollettiv u dawn huma standards illi rridu nżommu. Sfortunatament, imbagħad iżda fil-paragrafi addizzjonali hemm wisq dettall fuq il-kontratti, fuq il-lokazzjoni tal-xogħol, eċċetera illi eh, mumiex affarijiet li għaw esattament taħt il-kappa tal-Komitat Delt. Issa imbagħad hemm ukoll riferenza lejn il likeo Aħna nappoġġaw il-liaza li hija aġenzija effettiva ħafna però ta' minnajt hawnhekk li jiena ma nappoġġax li hawnhekk ikun hawn leħen wieħed Ewropew biss. Ħafna pajjiżi madwar id-dinja Ehm, jaqaw taħt l-IKO taħt il-Konvenzjoni ta' Chicago. Allura ma naħsibx illi rappresentanta kull stat membru għandu jitneħħa. U biex nalaq, sur President, dawn huma raġunijiet prinċipali għaliex aħna ressaqna ehm, rezoluzzjoni apparti għall-ECR Madankollu ħna nirringrazzjaw l-rapporter u ħerqana l-nirċivu l-proposti tijak f'Diċembru. Grazzi. L-Onorevoli Meissner fisem il-grupp tal-Aldi għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President u grazzi l-Sinjura Kommissarju tal-kontributi li tajt inti anka mill-vjaġġi tiegħek riċenti fl-istati tal-golf. Importanti li nirrikonoxxu li l-qasam tal-avjazzjoni huwa importanti ħafna fl-ekonomija Ewropea għaliex jipprovdi wkoll ħafna impjiegi diretti u indiretti allura eh, hemm bżonn li dan is-settur jibqa' wieħed sotu b'saħħtu. Xiridu nagħmlu dan huwa ċar hemm bżonn iżjed innovazzjoni f'din l-industrija. U biex nilħu dan kollu hemm bżonn iżjed investiment f'materjal ġdid. Sa eh, ftit ta' snin ilu Jina tajt ħarsa tajba lejn kif tista inti taqa tajruplan billi tuża karburanti bazat fuq l-alki, Dekka biex natikom idea ta' xista jkun possibbli. Aħna għandna bżonn li jagħmlu inqas ħoss u illi huma iżjed sikuri wkoll. Hemm ħafna x'nistgħu niksbu, hemm bżonn soluzzjonijiet globali dwar il-parti tal il parti tal emissjonijiet U naturalment soluzzjoni wkoll f'dak li hija kompetittività dana diġà semmejnieh hemm kumpaniji fl-istati tal-golf illi għandhom ħabta eh, jiddiffikultaw daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna f'dik li hija kompetittività li jridu nsibu aħna triq tajba irrid ikun hemm ċertu skrutinju wkoll tas sussidji mill-gvern u naraw jekk din is-sistema hix tajba anka fl-isfond tal-kriterji mhux taqstan ġusti li hemm. Irridu Inżommu f'moħħna wkoll illi hawnhekk l-importanti huma l-linji tal-ajri u l-kumpaniji li operaw fl-ajruporti u anka l impjiegi oħra indiretti li għandhom x'jaqsmu mal-industrija tal-avjazzjoni. Meta jiena nħares il proposta tal-Kummissjoni, Jiena nara li għanna approċ pjuttost bilanċjat ta' kif aħna se nżidu l-kompetittività fil-qasam tal-avjazzjoni. Naturalment, il-ftejmijiet tal-avjazzjoni ma parti mill-risoluzzjoni konġunta tagħna. Xi ħaġa oħra staqt insemmi huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dawn huma importanti naturalment hemm bżonn taħriġ tajjeb u taħriġ kontinju għal min jaħdem f'dan is-settur Issa mbagħad dwar il-passiġġieri u dwar il-personal li kuna fuq l-ajruplan hemm bżonn li dawn ikollhom kondizzjonijiet siguri sabiex jaraw li jkunu jistgħu joħorġu mill-ajruplan jekk ikun hemm xi problemi. Iridu naraw li il eh, eh, eh, niċċekkjaw ukoll is-saħħa psikoloġika tal-piloti U ma ninsewx dawk il-ġeni tal-ajru anka iżar mux bis l l-kbar. L-ajru uniku Ewropew huwa importanti ħafna nittamel ħolanijiet fil-futur. Issa Issur Lopez Bermejo għal minuta u nofs fissem il-gwe. Grazzjas. Grazzi, President. Jena xta nirreferi l ewwel qabel kollox għal suġġett soċjali fl-avjazzjoni wara dak li għal kommissarju kummissarju L-ewwel net dawn huma produtturi u kull benefiċċju li jiksbu fuq il eliminar tal kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom ma jistax jitqies benefiċċju reali. Qed insemmi dan għaliex l-avjazzjoni sport huwa wieħed mis-setturi li l-iktar huwa milqut mid-dumping soċjali. Sitwazzjoni tant hija gravi li anke eh, tinkludi t s-sigurtà fl-ajru kif rajna dan l-aħħar. Il-Kummissjoni għandha ma tkomplix liberalizza s-settur tal-avjazzjoni għaspeħ b'kapitu tal-ħaddiema kif qed naraw fil- 15 um, bħal tisa jew inkella Single European Sky aħna irritu għandna bżonn ta' armonizzazzjoni ta' sigurtà eh, ta' xogħol u jew inkella se nkompli irdu xogħol ta' kwalità u l-kondizzjoni ta' xogħol se jkompli jonqsu jenna rrit nesprimi s-solidarjetà tiegħi mal ħaddima ta' Air France fil-konflitt li kellhom dan l-aħħar. Mbagħad żewġ suġġetti oħrajn l net il-proprjetà pubblika assoċjata mal liberalizzazzjoni tas-settur aħna rajna privatizzazzjonijiet ta' kumpaniji tal-ajru u infrastrutturi tal-ajru f'dan l-aħħar snin Aħna kontra dawn din dal-proċess ta' privatizzazzjoni għaliex kif rajna fil-kas ta' jena fil Spanja dawn huma skandli ġenwini regalu mill-pubbliku lill-privat bl-appoġġ tal-Kommissjoni mbagħad fuq il-bidla fil-klima s-settur tal-avjazzjoni kontribwixxi għall-emissjonijiet u qabel konferenza ta' Pariġi jan ixtieq il-Kummissjoni tintervjeni anke f'dan ir-rigward. L-Onorevoli Delli, tliet minuti. Rekord l-lum 3 minuti, Sinjura Kommissarju, eżis kollegi, l-avjazzjoni hija mill-mezzi ta' trasport kollha l-iktar li temmetti gassijiet b'effett ta' seral kull passaġġieru kilometru dan il-mezz ta' trasport jagħmel l-iktar ħsara lill-klima mill mill-karozza minn Londra, New York, lura hemm iktar emissjonijiet ta' gas ta' serra mill persuna temetti għal matul sena waħda imma b'adan il it-trasport naraw illi ma nemx tassi e, taxxi fuq ebda taxxa fuq il-petrolju u kella fuq ebda VAT għalhekk il-kumpaniji tal-ajru e, jieqegħdin gwadanjaw e, Allura huwa normali li l-petrolju huwa l-uniku karburant fossili li ma jkunx intaxxat u eh, għalfej il-ferrovija mit-taxxa fuqhom u l-ajruplan le għaliex għaliex eh, mid-disajnijiet il-prezzijiet tal-biljetti naqsu l-emissjonijiet żdiedu u 110 fil-mija u jistaw jitriplikaw minn issa sal-2050 u joħduna ħafna lilin mill-żewġ gradi ċentigradi. Issa, aħna rridu nintaxxaw il-petrolju bħal eh, u anki bil-rata tal-VAT fil-qasam tal-avjazzjoni. Issa dana u koll din l-industrija sar ġungla kollox huwa eh, permess kulħadd jagħmel li jrid, kumpaniji folot, eh, kontratti għal kull sija, Sinjura Bulx. Jiena qed nafda fik, inti kontattinna f'Ġunju li għadda illi inti mintix se tala għajnejk għal dawn l-affarijiet mela ejja ejjew nwaqfu dan id-dumping soċjali, id-dumping fiskali fil-industrija tal-avjazzjoni għax dejjem isira skapitu tal-ħaddiem. Allura għar-reglamentazzjoni 868 tal-2004 ejjew nwaqfu darba għal dejjem il-kumpaniji bħal Ryanair, Norwegian Airlines u oħrajn u għom jirrispettaw il-liġi. Din ir-regolamentazzjoni għandha tippermettilna nġildu kontra l-kompetizzjoni żlejali tal-pajjiżi tal-golf il-Qatar, l-Arabja Sawdita, l-Emirati Arab li qegħdin eh, qed jagħmlu li jridu fis-suq tal-avjazzjoni. Kif tridu illi l-kumpaniji tagħna jsegwu bżonn ta' argumentazzjoni ġdida kontra l-istati lajnuna mill-istata? Mella, taraw kollegi, aħna qed niffaċċjaw tliet sfidi meta nitkellmu dwar l-avjazzjoni, l-isfida tal-klima, l-isfida soċjali u sfida internazzjonali. Irridu niffaċċawhom ġa lum Ir-riżoluzzjoni tal-PPE ma twiġibx għal dawn l-isfidi, imma r-riżoluzzjoni tal-ekoloġisti toffri soluzzjonijiet konkreti għaliex mingħajrhom se jkun hemm il-pjaneta, il-ħaddiema u l-konsumaturi il illi għal darboħra sejħalsu prezz qares. Grazzi, signora Deli, l-onorevoli Ajuto. Grazzi. Fisem il-grupp IFDD. E Kollegi, l-aħjar kumpanija Ewropea f'dawn l-aħħar snin skont Skytrax miex tal-istat membru ma' Turkish Airlines. Id-dinja qed titbiddel. U l-aeroplani edin jersqu lejn l-Azja u jaddu mill-vant nufsani. Meta wieħed is l-aħjar kumpaniji Emirates, Etihad u Turkish Airlines. Aħna rridu bil-fors nieħdu nota tal-falliment tal-istrateġiji tal-politika Ewropea illi jaraw li dejjem hemm iktar kapitali ta' pajjiżi terzi fl-industrija tagħna. Jiena qed nirreferi għal dak li ġara fl-Italja fil-beħ tal-kapital tal-Italja lejn Etihad illi umbat il-gvern rinsi għal illi kien suċċess kbir. E, Fil-fat e, e, kien falliment tal-annijiet tal-snin ta' qabel, imma il-riżultat kien li l-industrija hija dajfa u memx pjanifikazzjoni, memx flussi u memx konnettività lokali Jina nishtiqo nkunu nafu mrant il-Kummissjoni xixtiqo jagħmlu hekk iridu bidlu il tendenza ta' snin passati u jiproteġu l-industrija Ewropea mill-kompetitività mil tal-kumpaniji eh, barranin. Grazie. Tu pur le gruppe e NF, uh, eh, deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers... Grazie, President kollegi, kommissarju, l-għonet jena rrit najt -li jena Eh, pjuttost subjuża dwar Single European Sky li l-aqwa intenzjonijiet jista' jkunu inklużu fih imma naħseb illi bl-iskuża li nissemplifikaw l-avjazzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea se noħolqu sitwazzjoni illi mija flessibbli xejn. Riżoluzzjoni li aħna qed nipproponu illum hija interessanti minħabba ħafna aspetti l-ewwel net sikurezza u ovvjament aħna dejjem naqblu meta din il-sikurezza tkun se tissaħħaf ikunx ikun il-qasam tagħha l-avjazzjoni ċivili għax jiena ħdimt 35 sena ma' Air France tajt li l-esigenzi ta' sikurezza jkunu fil-livell massimu. Aħna irridu li iktar jittieħdu iktar miżuri fuq per eżempju segwitu mediku tal-persona li jaħdem abort wara dak li ġara f'German Wings. Din ir-riżoluzzjoni komuni titlob illi kunem eh, tissaħħa l kompetitività ta' dan il-kumpaniji tiġi mħarsa u biex nagħmlu dan ma nistax noqogħdu bidejna fuq zaqna u naraw il-kumpaniji nazzjonali storiċi tagħna li għamlu parti mill-wirt tagħna Eh, bħala pajjiżi kulħadd irid jagħmel sports anki l-ħaddiema imma l-kumpaniji tagħna ma jistgħux jibqgħu għaddejjin jekk ma jitpoġġewx f'kondizzjonijiet indaqs bħal eh, kompetituri tagħhom bħal pajjiżi tal-golf u dawk tat-Turkija li jirċievu għajnuniet kbar mill-gvernijiet tagħhom mingħajr ma nqisu l-għajnuniet Eh, indiretti bħal eh, karburant kważi bxejn eżonerazzjonijiet mill-taxxi tal-aeroporti. Dawn huma affarijiet li l-kumpaniji Ewropej ma jgawdux minnhom ebda lex il-Kommissjoni ma tridomx, ma tippermettihomx minn għannom tal-kompetizzjoni lejali. Aħna nirrakkomandaw l-Kommissjoni li e, tkompli e, s saxħax tal-bit tagħha biex jitnaqsu l-emissjonijiet, intom se tkomplu taksu l-kumpaniji tagħna u mbagħad fl-istess ħin toħon li l konsumaturi għaliex il-prezzijiet tal-biljetti tal-ajru e, se jkomplu jolem minħabba taċ il-ġodda. Issa għal-membri mux affiljati l-onorevoli għapitadija sal-minuta. kon metaforon eħi. Is-settur ta' trasport ta' l-ajru jista' jkun fattur ta' tkabbir ekonomiku imma hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea kollha strateġija, strateġiji ġodda li jistgħu jiffaċċaw l sfidi tal-lum u ta' għada dan eh, il-mezz ta' trasport irid ikun kompetittiv u jiffaċċa l-pressjoni li qed tasal fuqu mill-pajjiżi eh, barra l-Unjoni Ewropea irid jiffaċċa l-kompetizzjoni żlejali saħaħ il-sikurtà u l-kompetittività wkoll tat-titjiriet tiegħu u wkoll hemm bżonn li jkun possibbli li jiġu adottat teknoloġiji li ma jagħmlux sara lill-ambjent, irridu nżidu il-numru ta' impjiegi, numru ta' persuni li jaħdmu għal dan il-kumpaniji li huma mħarġa sew li kollhom il-possibilità li jifmu l-bidliet u l-iżviluppi teknoloġiċi li qed isiru. Hemm bżonn ta' miżuri leġislattivi li jippermettuna li insaħħu dan is-settur. Grazzi. Grazzi, eh, l-Onorevoli Vanzan Kampal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja Lil-kallima ta' qabli il-Sur Herzog, Sinjora Marnesco u Sinjura Meisner, nirringrazzjom għaliex eh, aħna bħala parlament irnexxinna insawru rezoluzzjoni tajba dwar dan is-settur tal-avjazzjoni. U nixtieq ngħid ekku ngħid hekk ukoll illi il-PPE qed jistenna ħafna minn dan il-pakkett. Fil-2 ta' Diċembru aħna qegħdin nittamaw li naraw proposta innovattiva u kompetittiva, proposta fejn ikun hemm miktub ċar dak li għandha f'moħħar Kummissarju Bulz għas-settur tal-avjazzjoni fl-Ewropa nittama li dan kollu jiġi fis seħ fit-2 ta' Diċembru. Mela dwar il-kompetittività u dwar il-sejħa dwar l-appalti, l-Unjoni Ewropea tkun kapaċi tikkompeti fuq livell globali iżda dan eh, irid iseħħ b'mod eh, realistiku u aħna eh, pjuttost imħazbin illi f'pajjiżi fil-vant nofsani jikin inqabluna magħhom forsi dan mhux qed jaħdem daqshekk tajjeb. It-tieni, l-innovazzjoni. Eh, l-industrija tal-avjazzjoni fl-Ewropa u l-iżvilupp kollu li rajna bid-drones u bis-sistemi ta' satelliti dawn u opportunitajiet importanti ħafna għal din l-industrija. It-tielet punt li xtaqt nagħmel huwa fil-fatt kumment dwar l-aġenda soċjali. Fl-industrija tal-avjazzjoni jidher li hemm sitwazzjoni mm, pjuttost diffiċli li wara dan jirrifletti anke fuq l-qada soċjali. Issa dwar l-Eġittu, s-sigurtà eh, fl-avjazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna l din hija sfida kbira lina. Grazzi, Signora Jala Sender. Iva, grazzi, President, grazzi, Kommissarju. Meta intom sviluppajtu il-pakket tal-avjazzjoni illi aħna qed nistennew sal-aħħar ta' din is-sena, mm, nitlabkom iżommu f'moħħkom il-850 miljun passiġġier illi jivvjaġġaw f'territorji Ewropej u żommu f'moħħkom ukoll id-drittijiet tagħhom lis-sigurtà, il-konvenjenza lill-aċċessibilità. U eh, żommu f'moħħkom ukoll li tiddefendu il-kumpaniji tal-ajru l-passiġġieri minn dawk il-kumpaniji illi ma jitrattawx il-passiġġieri tajjeb. U nitlobkom laqas ma tinsew il-500.000 ruħ li jaħdmu f'dan is-settur dawn qegħdin taħt ħafna pressjoni minn kompetizzjoni. Hemm ukoll numru ta' żgħażagħ li qased jirċievu l-pagi tagħhom kif suppost. Fil-fatt da qed iħallsu, irid jħallsu huma biex jiġibu l-liċenzi u hemm numru ta' nies li qed imorru d-dar bla ma jitħallsu. Allura nitlobkom li sommu f'moħħkom dak kollu li dan il pakkett ser ifisser għalihom u sommu f'moħħkom ukoll il-bżonn illi ikun hemm aċċess għal aeroporti iżgħar, aeroporti reġjonali u anka l-impatt ta' dan il-pakket fuq l-industrija. Din hija industrija importanti ħafna. E, niftakru e, illi dejjem irdu nibqgħu kompetittivi. L-Onorevoli Poreba l-minuta. E, Sinjuri, l linji tal-ajru għandhom ħafna sfidi qudiemhom f'dik li f'termini ta' kompetittività kemm mod internu anka ta' mod globali Il-suq -so intern huwa dwar ir-regolamenti dwar il-limitazzjonijiet bħal per eżempju l-iskema ta' emissjonijiet ta' tpartit ta' emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea illi qed iddajjef il linji tal-ajru Ewropej. Jiena insejjaħ lill-Kummissjoni sabiex il-proposta ta' Diċembru li se titressaq eh, dina tkun iżżid il-kompetittività ta' dan is-settur fl-Ewropa u li tipprovdi strateġija fuq terminu twil għal dan is-settur. Jinixtieq ukoll nenfasizza l rwol importanti ta' ajruporti reġjonali bħal mem fil-kostitwenza tiegħi fil-reġjun tiegħi hemm ajruport f'Jaxxonka illi U ajruport sekondarju imma eventwalment jista' jsir ajruport importanti li jieħu xi ftit anke mill-pis ta' ajruport oħra fil-Polonja. Allura nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex din il-proposta li ser tressaq tkun waħda li tagħti kontribut strateġiku lill iżvilupp ta' dan is-settur fl-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Teliċka għal minuta. Eh, kjoġobkom eh, l-membri taġġlu ħafna fid-diskors tagħkom. Signor Kommissjoni, napprezza li inti tapprezza riżoluzzjoni, jidher li jekk mexjin aħna fl-istess direzzjoni, u eh, forsi qed eh, xorta net jirkab daqsxejn fuq xulxin ukoll. ir rizoluzzjoni tagħna mhijiex forsi bilanċata daqstant iżda l-għanijiet huma tajbin. Mela, ħan nikkumenta fuq dak li diġa għal. Jiena jidir li li il-fatt li ċertu lini tal-ajru mhux sejrin tajjeb mhuwiex il-ħtija tal-istati membri jew tal-kumpaniji eh, dejjeb għan l-Unjoni Ewropea sabiex naħtu lila. Naturalment għanna il-pakket tal-avjazzjoni, però rridu nirranġaw il-bis fuq il-kumpaniji, rridu nanaw li kunem opportunitajiet indaqs. U jekk hemm sussidji mill-gvern, rridu nindirizzawhom ukoll. Il-Kummissjoni trid tagħmel dak l-isforz, iżda eh, ejja ma neħdux approċċ ta' protezzjonizmu mhux dak li għandna għandna nagħmlu. Sinjura Kummissarji, aħna ukoll eh, nemnu illi dawk is-seba' punti li semmejt inti jekk nelabarawhom tajjeb ser ikunu pedament sot għal kollaborazzjoni u jina ħerqan għal dan, pero naħseb li dawn il-prinċipji rridu waslu għal kompetittività u żgur li di taqbel miegħi. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Kuntis għal minuta. Grazzi, President. Mela ħna ser nistennew il-proposta mill-Kummissjoni dwar l-avjazzjoni dwar is-settur tal-avjazzjoni. Aħna nitolbu dan. Ejja, inwaqfu il-privatizzazzjoni tal-linji tal-ajru u tal-ajruporti. Fil-Greċja, wara illi ġi introdott programm anke bċertu intimidazzjoni, il-gvern bih ajruporti reġjonali illi eh, kellhom ċertu valur f'termini ta' turiżmu. Issa kollox qed jiġi ġestit mill-gvern minn Frankfurt, mill Lufthansa, kollox mill-Ġermanja. Allura l-ekonomija Griega qiegħda tiġi umiljata għal kollox. E, issa is-settur tat-turiżmu fil-Greċja irid jisma' minn dak minn regoli li ġejjin minn Frankfurt. Din hija forma ta' kolonizzazzjoni fejn id-deċiżjonijiet dwar il-Greċja jittieħdu minn ximkien ieħor il-Grigi għadda ser jamlu strajk għaliex qegħdin jiġġieldu sabiex jipruvaw iġelu l gvern Grig e, illi huwa kien jinqata' l-mikrofonu. Mela l-President jgħid illi għaw numru ta' nies illi jixtiequ intervjonu jintervjenu allura keġobkom tqogħdux taljenaw il xulxin għanna dibattitu apposta mal-Kummissarju għanna wek membri minn ħafna komitati li qed jitkellmu dwar il-ġejjieni tal-settur tal-avjazzjoni u nafu illi ħajibdew deħlin in-nies eh, dal-waqt minħabba l-votazzjoni. Issa Sur Piper għal minuta u nofs. Grazzi, President. Grazzi lill-Kummissjoni. L-avjazzjoni fl-Ewropa qiegħda taħt pressjoni. Hemm it-parti tal-emissjonijiet, hemm it-taxxi, hemm il-kompetituri huma sussidjati u ħafna konsekwenzi drammatiċi. Il-lini tal-ajru Ewropej tilfu 20.000 l-impjek f'dawn l-aħħar 10 snin. Allura dawn il-lini tal-ajru iridu jiġu il-liberalizzati. B'ħafna amalgamazzjonijiet li rajna uh, u numru ta' miżuri, eh, dawn huma miżuri forsi illi mhux faċli noħduhom iżda bżonn noħduhom. Issa l-Kummissjoni tittieħu liġ tal-kompetittività fis serjetà u rridu nieħdu azzjoni mhux biss nqogħdu nagħmlu dikjarazzjonijiet u ħafna kliem iżda nieħdu azzjoni. Eh, l-istati membri issa iridu fl-aħħar u dan l-ajru uniku Ewropew. li nqodu naħsbu fuq il-Blue Sky ma jagħmilx tajjeb lis settur tal-avjazzjoni. Aħna rridu nikkonsidraw eh, affarijiet oħra bħal pereżempju it-parti ta' missjonijiet, it-taxxi, tariffi għakemm qed nkunu kompetittivi minħabba f'dan. Eh, fl-aħħar mill-aħħar f'din ir rezoluzzjoni sib ħafna dejat tajbin, il-promozzjoni ta' kompetittività, ta' kompetizzjoni ġusta, eh, li l-aeroporti jkunu kompetittivi wkoll dawn huma importanti. U dawn huma affarijiet fejn aħna nistgħu nitiebu ħafna għana l-passi li jmiss. Grazzi Surjeli għal-minuta. Grazzi, Sur President. Għajina ah, nilqa wkoll lill-Kummissarju Bult u ċari li hemm bżonn illi nikkoperaw f'dan il-qasam. Jiena u wieħed mill-ftit il-ħna li qed reprezentaw il turiżmu hawnhekk. Jiena nispeċalizja fit-turiżmu għawek qed nitkellem fisem 10 miljun l-impjegat u ħafna kumpaniji. Qed nitkellem f'san is-settur tat-turiżmu. Ħafna linji tal-ajru u ħafna kumpaniji fis-settur tat-turiżmu li qed jgħidu li l-Ewropa hija destinazzjoni eh, eh, li set prominenti, sta dan jista' jinbidel. X'inhu ma l-ostakli? Hemm is-sistema tal-viża, aħna ser nitkellmu tal-waqt dwar is-sistema ġdida ta' faċilitazzjoni tal-viża u imbagħad numru ta' stakli oħra illi għad diffiċli għal ħafna miljuni ta' turisti miċ-Ċina pereżempju biex jiġu fl-Ewropa. Dan huwa settur importanti ħafna fejn uħolqu ħafna impjieg, allura huwa settur importanti. Eh, L-Onorevoli Van Dajlin għal minuta. Grazzi, Sir President. Irridu nkunu kredibbli. Kulħadd jaf illi il-Kummissjoni faslet dan il-pakket tal-avjazzjoni u imbagħad ftit wara preżentazzjoni mill-Kummissjoni qed nirċievu issa ħafna kliem min-naħa tal-Parlament u l-istasjaħa ta' affarijiet. Trasport fil-Unjoni Ewropea u anki ugwaljanza ma linji tal-Vant Nofsani ta' tal-bagalji għaraw xġara f'xarma xek. Nisperaw u koll li mm, antidumping u koll inkunu nistaw nsibu l-kaptu. Surrike, grazzi ħafna. Kollegi, din il-mozzjoni, il-rezoluzzjoni li għedin nappoġġaw juri kemm il-Parlament jagħti importanza lil settur eh, bħal dan imma xorta hemm tħassib pereżempju d-drittijiet tal-passiġġieri għax il kunsil qiegħed iwebbes rasu fuq ċertu affarijiet u ma taħsbu li dan il-pakket il-ġdid se jgħin il-stati membri avvanzaw jina naħseb ukoll li meta edin natu iktar um, kompetenzi l-Aġenzija. Um, Il-Kummissjoni eh, ħagġa uh, sow li qed tnaqqas il-budget għal dan u biex naraw li jkun hemm tkabbir ta' din l-industrija tal-ajru. Um, Ovvjament aħna minna sforzi kbar anki fir-riċerka u innovazzjoni, il-pakket tal-avjazzjoni għandu imur eh, fl-istess direzzjoni ta' din eh, dan l-isforz tagħna. Is-Sur De Grandes Pasqual. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju tal-li tinsab hawnhekk nixtaq ngħid żewġ kelmiet fuq din ir-riżoluzzjoni naħseb li dan is-settur jeħtieġ impuls eh, ġdid għas sostenibilità u l-kompetittività l-aeroporti, l-industrija aeronautika, etc. U din ir-riżoluzzjoni qed tagħti appoġġ ta' tliet gruppi kbar ta' din il-Kamra u dan jfisser ovvjament li ħanatu iktar ċertezza lis-settur. Irridu naqdu attenti fil-kwistjoni ta' reċiproċità ma' pajjiżi terzi għax dan huwa settur li jeħtieġ kwalifiki għolja, kwalità għolja ta' impjiegi u rridu dejjem nfukaw ukoll fuq is-sikurtà, Sinjura Kummissarju, għaliex din trid tissaħħaħ. Nistennew bil-ħer għalhekk il-miżuri li ħadd proponi l-Kummissjoni punt 28 għal PPE u e delegazzjoni Spanjola hija ħaġa importanti ħafna. Għaliex hija kwistjoni dwar l-użu ta' l-ajruport ta' Ġibilta. U din hija kwistjoni ta' sovranità, Sinjura Kummissarju, iġifieri il-Kummissjoni u l-Kunsill illi mhux qiegħed hawnhekk nixtieqlhom id-dinja problema ta' jkollok żewġ stati sovrani li jinna nitkellmu dwaru li għandna konflitti xorta m'għandux xieqsam xejn ma' din il-kwistjoni għaliex il-puntu illi aħna nixtiequ fl-Ewropa illi konna l-ola eh, livelli possibbli. Grazzi. Parola l-Onorevole De Monte. Sassur De Monte. Signora De Monte. President, kummissarina naħseb li huwa importanti ħafna li dwar dan il-pakket tal-avjazzjoni naraw xinu huma l-isfidi fis-settur għax l-idea hija li dejjem insaħħu l-ajruporti u l-linji tal-ajru. Huwa importanti li l-Kunsill ukoll jagħmel l-isforz tiegħu biex japprova l-proposta tar regolamenti tal-slots tal-airports. tal slots tal airports dan il-pakket tal-avjazzjoni se jkun importanti biex jivalorizza u jimplementa l-ajru uniku ta' l-Europa. Et naraw li se jkun pozitif dan il-pakket għax anki jol jolqot tajjeb it-turizmu il-liberalizzazzjoni imma ma rridux tkun ta' skapitu għas sigurtà araw xġara il-ġrajiet ta' dawn l-aħħar ma rridux ninsow il-problemi wkoll. Issa l-Onorevoli Zlotowski. Grazzi, President, Signora Kommissarju il numru ta' passiġġieri f'dan is-settur kull ma jmur jikber għal din ir-raġuni għandna nkunu kburin bl-avjazzjoni tagħna. Dan il-mod ta' trasport mhux biss huwa pożittiv għandu negattiv ukoll. Il-Kummissjoni Ewropea għandha raġun li tipprova eh, tejjel ġejjin b'dan il-pakkett. Imma ma jistna nistawx naraw li qegħdin inrażnu s-settur speċjalment jekk aħna l-entrepreneurs intuhom iktar pis amministrattiv u pis finanzjarju. Ovvjament li priorità hija l-sigurtà tal-passiġġieri, tal-piloti. rridu naraw kif inxejnu t-teddidiet mill-bidu net qabel jimbtu l-innovazzjoni trid toħroġ b'strumenti ġodda għal kontrolli fl-avjazzjoni. Hemm bżonn inkomplu ninvestu fl-infrastruttura forsi b'mod aħjar milli għamilna sissa. Ġifiri, mhux biss l-ajruporti imma r-rabta li għandhom l-ajruporti mal-libliet. Rridu wkoll naraw kif insibu mezz biex il-kompetizzjoni dizonesta neħilsu minna. Nispera li l-proposta tal-Kummissjoni kollha risposta għal dawn l-affarijiet kollha. L-Onorable Baw. Grazie, President. Grazie, l-Unjoni Ewropea għandha opportunità ġdida b'dan il pakkett ġdid fuq l-industrija tal-avjazzjoni biex turi li aħna kapaċi apparti ta' interessi partikolari ta' serti stati naħsfu l-opportunitajiet li l-Unjoni qed tagħti lill-intraprenditori u l-intrapriżi ċittadini tagħna. Huwa importanti li jkollna dana l single Sky u sabiex nikontribwixxu l-effettività tal-kumpaniji tal-ajru tagħna parti hekk huwa biss flimkien li jirnexxielna f'suq globali bħal dan ikollna xi tip ta' possibilità biex nevitaw il-kompetenza żlejali illi teżisti għal linji tal-ajru u eh, dawk li jagħmlu spare parts, eċċetera, illi jimminaw is-settur u jistgħu wkoll jippreġudikaw is-sigurtà. Parti minn hekk idu naqsu l-pis amministrattiv, innaqsu trasport tal-ajru, sistema ta' mobilità integrata biljett wieħed u li integraw l-aeroporti reġjonali u biex ikun hemm dejjem peress li hemm dejjem domanda tikber nimbuttaw l-innovazzjoni fuq kull livell mill ġestjoni tal-aeroporti għal ħolqien ta' applikazzjoni diretti għal klient finali. Għalek nistennew bħerqa proposta tiegħek, Sija Kummissarju. Grazzi. La parola Issa, is Luka Lukaċevska. Grazzi. President, Signora Kommissarju, is-settur tal-avjazzjoni jikontribuċi ħafna f'tkabbir, fix-xogħol, fit u servizzi oħrajn, imma anki għal kuntatti bejn il-bnedmin Jikontribuċi eh, għal mobilità u l koezjoni fl-Ewropa dan is-settur joffri għal iktar minn 5 miljun ta' posta xogħol il-GDP huwa ta' xi 365 miljun ta' euros. Is-settur għalhekk huwa importanti, imma nafu x'inhuma l problemi li qed tiffaċċja din l-industrija għalhekk irridu nieħdu azzjoni, naraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta, li jkun hemm ukoll netwerk tajjeb tal il-konnessjonijiet imma rridu niżguraw is-sigurtà tal-passiġġieri. hemm drittijiet tal-passiġġieri u anki tal-linji tal-ajru li rridu nħarsu. Hemm bżonn naħsbu fl-ispazju Ewropew tal avjazzjoni għax ir-regoli li għandna bħalissa e, ixejnu l-kompetittività tiegħu. Nispera li l-Kummissjoni Ewropea tieħu miżuri ta' malajr biex naslu għal dan kollu u nispera li se jkonna l-strateġija fuq medda twila ta' żmien li tagħmel tajjeb lil dan is-settur. Grazzi. Issa Is-Sinjura Senħalova, grazzi. Sinjura Kummissarju, kollegi. Jiena ukoll nixtieq niddiskuti dan il-pakket li qed inħejju na kulħadd jaf li l-avjazzjoni hija l-iktar waħda liberali bħala industrija. Il-kompetizzjoni hija kbira u hemm ċertu prassi li jnaqsu l-kompetittività u jnaqsu il-normi. Araw ftit hemm anki il-postijiet tax-xogħol li ivarjaw f'din l-industrija tal-avjazzjoni ma rridu s sigurtà tal-passiġġieri dejjem ikun dak li jħollu jorbot mill-futur, Sur Dalton. L-avjazzjoni hija importanti ħafna għat kabir ekonomiko. Ryanair u EasyJet verament kontribuxxew ħafna f'dan is-settur privat imma dan huwa wkoll negozju globali ġifri għandna bżonn kompetittività u innovazzjoni. Irridu naraw l-manager, l-alternative fuels u għandin integrazzjoni tas-suq. Naraw l-implementazzjoni ta' eh, l-arja Ewropa unika fi żmien meta ma tantx għandna eh, possibiltajiet irridu wkoll nagħtu importanza l-ajruporti li huma reġjonali bħal dak ta' Birmingham fejn uqgħod jien. Ma naqbilx mal-grupp tal-ħodor għax qed nitkellmu fuq xi 100 euro it-taxxa it-taxxi ma naħsib ma naqbilx magħhom il-Renju Uniti hija ta' 100 u mill-Ġermanija 42 euro ġifri qegħdin fi eh, suq globali, hemm bżonn inneħuhom dawn it-taxxi. L-Onorevoli Vaten Mittelberg. Grazzi. Jiena nishti nitkellem fuq punt id-dritt tal-passiġġieri. Id-direttiva 261 għawn għampassaw imblokka hawnhekk jiena naf li hemm problemi fir-Renju Unitu fl-Ispanja, imma dawn il-problemi qegħdin iwaqfu il kulħadd il-kumpanniji eh, tal-ajru jridu l iktar trasparenza jridu jkunu jafu x'numa drittijiet u dmirijiet tagħhom. Hemm bżonn li niċċaraw ir-regoli li għanna ta' palissa sakemm nadottaw regoli ġodda. Jiena, din is-sitwazzjoni ma ta'ġobinix. għax naħseb li huwa indispensabbli li nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill biex nadottaw ir-regoli ġodda fl-aħħar għax regoli ġodda biss jippermettina li konna ċertezza legali, sigurtà li fuq, fuq dan ninsisti ġifiri. Il-Kunsil għandu javvanza, għandu jitċaqlaqa għax hemm bżonn li nagħtu dak kollox li qed minn għandna. Il-kollega Bach. Grazzi ħafna, President. Signora Kommissarju, grazzi tal-li inti prezentajtinna dan il-pakket tal-avjazzjoni miegħek li urġenza biex natu spinta l qudiem dan is-settur biex verament jimxil qoddim u kifett inti hemm bżonn ta' strateġija fuq medda twila ta' żmien biex naslu kifett inti. Hemm ħafna postijiet ta' xogħol miljuni li jiddependu dan is-settur jekk wieħed iqis kollox. Dimensjoni soċjali wkoll hemm bżonn nżommuha qudiem għajnejna ovvjament il-kondizjonijiet tax-xogħol għandhom eh, ukoll impatt fuq is-sigurtà. Inti għamilt l lista tal-problemi hemm bżonn ta' nis ikkwalifikati hemm bżonn dialogu soċjali, collective agreements u niddeċiedu dex se jkun il-home base. Hemm bżonn ukoll li eh, ma nkomplux bil dawk li jużaw ċertu prassi ta' l-linji tal-ajru l-irħas jużaw affarijiet li mhumiex aċċettabbli. Is-Sur Nielsen. Grazzi, President, Kummissarju. Jiena qed nistennija bil-ħerqa din il-proposta għax Fl-aħħar snin rajna kif l-affarijiet fil-qasam tal-avjazzjoni marru verament għallar social dumping aħna li rridu naraw li konna s-sigurtà fuq medda twila ta' żmien. Hemm bżonn regoli. Hemm bżonn li insaħħu r-regoli Ewropej u s-sigurtà ma nistawx intu għal-ġemp. Ma nistawx dejjem natu ktar importanza l-interessi nazzjonali. Lejaza tajjeb li aħna nsaħħuha anki l-opinjoni pubblika ġifri hemm rabta bejn is-sigurtà u anki kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol fuq dan għana naħdmu. Is-sur Koch. Grazzi, kollegi, Signora Kommissarju, l-għan netina nishti nilqa dan il-pakket il-ġdijt u anki dibattitu fuq il-pakket kollu kemmu. Għax dak li għanna bżon huwa pakket u mux kullħat u l-mizuri tijaw li jista' jkunu kontradittorji. Jena naħseb li dan huwa kunċett tajjeb U mxejna tajt meta anki konna diskutejna il raba pakket tal-ferroviji. Bek nista' jkollna pakket fuq il-ferroviji, il-bahar u anki l-ajru. Għalhekk nifraħlek, Sinjura eh, Kommissarju. Dan il-pakket huwa globali u ovvjament il-miżuri tagħna jridu jkunu ta' din l-iskala hemm bżonn naħdmu ma' lejako dwar l-standards dwar in-normi. Ovvjament regoli globali jidħlu kunċenti tal-kompetittività ta' dan is-settur fl-Ewropa. Kollox iħollu jorbot fuq dan. U qed nara li fuq dan irridu nibnu fuq dan għax il-kompetizzjoni minn bnadi oħra tad-dinja u magbar. jiena għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex tbiddel dan il-pakket tal-avjazzjoni. Umbat nixtieq ukoll ngħid lill-Istati Membri li l-Unjoni Ewropea tista' tkun interlokutor kredibbli fuq livell internazzjonali jekk aħna nistabbilixxu darba dejjem din dan l-ispazju uniku tal-Ewropa. Is-Sur Simon. Grazzi ħafna President. Sinjura Komissarju, il-problema fis settur tal-avjazzjoni għal ħafna snin kienet li aħna inkomplu nitrattaw dan is-settur bħala settur uh, u nkomplu insaqsu mistoqsijiet fuqu u mhux naraw kif dan jidħol fl-ekonomija u fis-soċjetà kollha kemmi għalek nispiċaw b'sitwazzjonijiet redikoli bħalmanna fil-Renju Unit li konna ir-review tal-avjazzjoni u niddeċidu li nibnu aeroport Eh, is seba' aeroport u nibnuh f'Londra minn flok f'Birmingham per eżempju. nafu li l-aeroport ta' Birmingham jgħat jirrendi biljun fil-ekonomija. Jista jitkabbar jew nibnu ieħor biex jirrendi iktar hemm bżonn il kondizjoni tax-xogħol tan-nies li jaħdmu f'dan il-settur eh, ma rridux naraw il-, il nies jiġu sfruttati f f'postijiet ta' xoltant importanti. Grazzi. Grazzi, issa Sur Monteiro de Aguiar. Muito Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Komissarju Carlos. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi. Ovvjament, l-sfidi ta' l-industrija tal-avjazzjoni fl-Ewropa tiffaċċja sfidi kbar. Qed nitkellmu dwar li tal-ajru, l-industrija aeronautika, imma wkoll aeroporti. U nifaċċew ukoll kompetizzjoni zleali minn pajjiżi terzi. Il-konnettività Ewropea f'ajruporti naqset kontrast, pereżempju, ma dak li qed jiġri f'ajruporti f'pajjiżi terzi. U dan flimkien ma' rotot li qed jinbidlu affettwa b'mod partikolari ajruporti reġjonali għalhekk kummissarju nixtieq ngħidlek li naħseb li huwa essenzjali biex l-Ewropa il-Kummissjoni Ewropea tinkluda eh, tinkludi strateġija għal l-ajruporti reġjonali f'dan il-pakkett tiżżomm f'moħħa regoli tas sussidji statali u tħares lejn l-ajruporti bħala parti mis-soluzzjoni. Hemm bżonn ta' viżjoni ċara mill-Kummissjoni Ewropea dawn ir ajruporti reġjonali ehm, jaqdu n-nies, is-servizzi u l-prodotti u t-trasporti u l-infrastruttura huma wkoll apparti minn hekk huma wkoll punta dħul għat-turisti u ċentrali għall-ekonomiji reġjonali l-ajruporti huma kruċjali wkoll għall koeżjoni tar reġjuni, speċjalment fil-każ tagħna pereżempju f'Madeira. Grazzi ħafna is-Sur Caputo. Grazzi President. Aħna f'dan il-qasam qegħdin niffaċċaw sfidi riskju bidliet gbar u għalhekk issa qed nistennew pakkett ambizzjuż ibbażat fuq konċetti ta' sostenibilità u kompetittività mill-Kummissjoni ma nistgħux nitraskuraw l-impatt li l-avjazzjoni qed ikollha fuq il-klima anke jekk wieħed iqis biss li s-settur tat trasporti huwa fit-tieni post tal-emissjonijiet effett serra u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Azzjoni Ċivili ġiet mistiedna biex tistieden propju biex naqas l-emissjonijiet sal-aħħar tal-2016. Għalhekk COP21 talab il-Kummissjoni biex tħares lej soluzzjonijiet li garantixxu intnaqis tal-CO2. U hemm bżonn u għalhekk ukoll inqisu l-aspett ekoloġiku tal-ajruporti. Preparjanzi l-Kummissjoni taħdem ħafna kif fuq il-qasam tal-kompetittività tas-settur permezz ta' miżuri li jsaħħu l-istruttura tal-kumpaniji ta' l-ajru Ewropej biex ta' inċenti l-Istati membri biex jtejbu l-infrastrutturi tal-aeroporti komunitari sabiex is-settur ikun jista' jikkompeti wkoll fuq livell internazzjonali f'kondizzjonijiet favorevoli. Grazzi. Grazzi, onorevoli, naddu issa lis sinjura Flashikova Benjova. Mela, dan is-settur huwa wieħed kruċjali u jipprovdi ħafna impjiegi. U apparti importanti tal-ekonomija tagħna għandek madwar 10 miljun titjira kull sena. U aħna nafu kemm importanti għalhekk dan is-settur. Importanti li nistabilizzaw l-avjazzjoni, trasport. U rridu nipprovdu niggarantixxu wkoll kwalità għolja tas servizzi lill passiġġieri. Dana japplika wkoll fil-każ ta' kumpens lill passiġġieri u il-kwistjoni wkoll tas-sigurtà tal-passiġġieri għandna bżonn ta' regoli ġodda. Dan ma jfissirx però li għandna bżonn ta' pis amministrattiv addizzjonali jew li jkun hemm iktar inkonvenjent lil passiġġieri is-Sinjur Jongeris. Grazzi, Sinjura Kommissarju, mela. ħareċ illi ħafna minn dawk li jaħdmu ma' kumpanija low cost partikolari għandhom kuntratti inqas tajbin minn oħrajn, anki pereżempju fin-Norveġja jiġri dan u dan ovvjament iwassal għal nuqqas ta' sikurtà għall passiġġieri u ovvjament li passiġġieri jiġu trattati wkoll b'mod differenti. Il-Kummissarju qal li hemm bżonn li nitrattaw il-kwistjoni tal-prekarjat fl-Ewropa biċċa xogħol kbira li titraxxendi kummissarju wieħed biss, ix-xogħol ta' kummissarju wieħed biss, u għalhekk inti x'beħsibek tagħmel biex ma jkunx hemm iktar abbużi fuq livell internazzjonali. Il-pakkett tal-avjazzjoni pereżempju ħa iħares lejn il-dritt tal dawk li għatmu dik il-kumpanija. Is-Sinjura Muzi. Grazzi. Dan il-pakket tal-avjazzjoni huwa l-opportunità perfetta biex wieħed jerġa' jħares daqsxejn lej l-arranġamenti ta' li għazza. Is-settur tal-manufattura tal-avjazzjoni huwa vitali bħala bażi industrijali tal-Unjoni Ewropea wkoll l-innovazzjoni speċjalment fl-oqsma tal-composites l-erbas timpiega 4000 ruħ b'mod dirett fil-kostituenza tiegħi u eluf toħrajn fil-katina ta' fornitura. Imma hemm 6000 li qed jistennew ċertifikazzjoni b'konsekwenza ta' dewmien fi għaża. Industrija teħtieġ b'mod disprat li dawn ir-regoli tal-Aġenzija jiġu riveduti. Hemm bżonn nibqgħu kompetittivi aħna fl-industrija globali u bħala bħala membru tal-Kumitat Budġetarju dan jrid isir mingħajr ma eh, kun ta' pis finanzjarju għal budget Ewropew. Ġifieri ħudu din l-opportunità biex naċċertaw li l-Aġenzija tkun kapaċi taħdem għall-industrija u sabiex inżommu il-livelli għolja ta' sikurtà illi eh, tgawdi minnhom din l-industrija. Grazzi ngħaddu issa għal catch DI l-ewwel intervent huwa ta' l-Onorevoli Kunen. Grazzi Sur President, Kummissarju Boġina nistenna bil-ħerqa dan il-pakket tal-avjazzjoni ix-xar id-dieħel allura. L-avjazzjoni kienet importanti ħafna u tajba ħafna l-passiġġieri u għan-negozju għandek raġun ċertu linji tal-ajru qed jagħmlu sejrin tajjeb ħafna ħrajn mhux daqstant Rajna l-konsolidazzjoni, rajna linji tal-ajru ġodda illi qed jaqdu reġjuri tagħna wkoll ma tajjeb prajner EasyJet illi qed jirnexxilhom jaqdu wkoll l-iktar reġjuni mbeda tagħna wkoll għandna Single Sky u programmi oħrajn sabiex intejbu l-kompetittività tal-linji tal-ajru Ewropej. Ħaġġoħra, toġobni l-fatt li għanna nkunu qegħdin naħdmu ma' linji tal-ajru barra mill-Unjoni Ewropea. Naħseb importanti li aħna nippruvaw nibnu f'temi ta' avjazzjoni komprensivi. Dina ħaġa importanti għax daw il-lini tal-ajru mux ħaj jisparixxu, il-passiġġieri Ewropej tiġa qegħdin jużawhom u ma nistgħux aħna nibnu fortizza madwar l-Ewropa u nipproteġu l-linji tal-ajru tagħna hemm bżonn ta' ftehmiet komprensivi allura ma' oħrajn nawguralek kull suċċess f'dana il-qasam għax essenzjali li aħna nżommu f'moħħna li qed noperaw f'ekonomija globali u ma nistawx biss aħna nipproteġu e, tagħna meddu ħarsu e, l-qoddim naraw l-istampa kollha l-benefiċċju tal-konsumaturi u dawk li qegħdin negozjaw fuq livell globali. Grazzi Sir Marias. Grazzi. L-avjazzjoni huwa fost is-setturi ewlenin għad kabbir u jorbot ukoll mas-settur tat trasport blajru illi huwa importanti ħafna jagħmel jimpjega ħafna nies ukoll it-trojka però u l-gvern injorat 14 l-ajruport reġjonali fejn qabel kienu eh, per eżempju jinżlu l-ajruplani fl-ajruport ta' Teni. il-regoli fil-Greċja mhux qed jiġu rispettati. l ajruporti ta' Greċja ġew ġermanizzati bażikament ħaġa illi ma nistawx nippermettu aħna. Grazzi President, Sinjuri, Aziz kollegi, jina nappoġġa ħafna dana il-pakket ta' avjazzjoni għax ħajat spinta l-industrija tal-avjazzjoni Ewropea tejjeb il-kompetittività tas-settur, is-saħħa ħallini tal-ajru l-ajruporti u l-industrija aeronautika tal-Ewropa u taċċerta li jkun hemm ukoll livell ugwali fis-suq. Il-Kummissjoni tappoġġa l-innovazzjoni fil-qasam tal-ġestjoni tat traffiku tal-ajru, sigurtà tal-ajruporti, digitalizzazzjoni u soluzzjonijiet multimodali. Importanti li l-pakket jappoġġa soluzzjonijiet globali u ambjentali u jkun hemm miżuri sabiex jindirizzaw l-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju mill-avjazzjoni. L-aeroporti Ewropej għedin jiffaċċjaw eh, pressjoni kbira ta' kompetizzjoni u għalhekk dan kollu jrid jittieħu konsiderazzjoni mill-Kummissjoni u timplementa l-Airport Charges Directive. Għandu jkun hemm ukoll pjan strateġiku long term tal-Unjoni Ewropea biex jindirizza l-opportunitajiet u l-isfidi għall aeroporti reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Pajt. Il-Kommissjoni s sebt id-deċidiet li l-Estonian Air, l-linja tal-ajru tajana, Air ċivit għajnuna statali mill-gvern li tinti titħallas lura. Dana wassal biex l-linja tal-ajru tagħna falliet. 160 ruħ tilfu xolom u lejnuna statali għalulna hija ħażina kompetizzjoni ma kompetizzjoni hi din. L-Estonja m'għandha kważi xejn konnessjonijiet tal-ajru ħadd ma jiġi l-Estonja itir lejn l-Estonja u allura l-falliment tal-linja tal-ajru tagħna naqas il-kompetittività tagħna u diffiċli iktar li tivvjaġġa bejn l-Estonja u l-bqija tad-dinja. Iġifieri dan kif hija tiservi l-interessi tal-Unjoni Ewropea l-pakkeġġ dit tal-avjazzjoni għandu jikkonsidra wkoll li l-kompetizzjoni ma taħdimx f'żoni periferiċi bl-istess mod għal ħaddieħor għandu il-leġizlazzjoni trid tinbidel b'tali mod illi pajjiżi żgħar fil-periferija jista' jkollhom konnessjoni diretta ma' bliet kbar madwar id-dinja. Is-suq waħdu mhux ħajamilha din ħaġa. Naddu l-kelma issa lill-Onorevoli Sakurafa. Signora Kommissarju, xinnu l-punti li nitkellmu dwar kompetittività issa, meta għandek postijiet ta' xogħol, servizzi ta' konsumatur, l-aġenda soċjali, sikurezza fuq il-post ta' xogħol, u dan kollu mhux ħa ikun taġġi tal-konsumatur u tal-Ewropej. Mhux qed nitkellmu bażikament għandek fuq monopolju illi kollox qisu fidejn stat wieħed il-Ġermanja Aħna għedin nitkellmu fuq l-avjazzjoni futura, l-avjazzjoni Ewropea kif qal il-kollega qabel fil-fatt. Inataw 14 il-aeroport reġjonali fidejn intrapriża kbira Ġermaniża. U daw ovvjament ġew assorbiti u l-profitt tagħhom ukoll, ġifieri Fil-verità ma kienx hemm eh, tentattiv biex jiġi żviluppat ir-reġjuni dan huwa biss sakrifiċċju u dan huwa monopolju li mhux aċċettabbli monopolju fidejn il-Gvern Ġermaniż. Konċessjoni li tolqot mhux biss lil ħaddiema imma tagħmel il dawn il-ħaddiema vittmi ta' dan il-monopolju. Din hi l-kompetizzjoni li qegħdin li tgħidu li tridu fl-Ewropa, grazzi issa l-Onorevoli Kelly. Grazzi. Smajt dan id-dibattitu segwejtu ħad gost ukoll nisimgħu u limt ħafna. Għandi tlas punti x'namel. Mela, inti għandek settur li tiġi trattat fuq livell globali. Imbagħad il-carbon footprint semmiet u ovvjament din hija ħaġa li tħassibna. Il-Kummissarju semmiet li jkun hemm lodda sabiex nillimitaw l-emissjonijiet imma dawk li jirrappreżentaw il-Parlament COP20 e ukoll fi Pariġi jitemmaw li kemm l-industrija ta' avjazzjoni dik marittima jistgħu jiġu inklużi f'dan il-pakkett. Imbagħad il-kompetittività ta' l-industrija tal-avjazzjoni fl-Ewropa. Inti, aħna fl-Irlanda għanna l-linja tal-ajru li hija ta' suċċess kbir, il-market share tagħha qed tikber u riċentement wiedet illi jekk ineħħu travel tax iżidu miljun il-passiġġieri lej l-Irlanda u hekk għamlu. Grazzi, onorevoli Kelly. Naddu l-kelma issa il-kelma lil kummissarju Bulġ. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, dibattitu li kien tassew inkredibbli u rieni kemmu tassew importanti dan is-suġġett minkejja li sfidi kbar naf li nistgħu nindirizzaw bl-aqwa mod possibbli. flimkien ma l-stakeholders kollha konċernati ha nwieġeb xi punti illi semmew ovvjament ma nistax iwieġeb il kulħadd minħabba il-ħin limitat. Nista' nitkellem naġġel ħafna ma xorta mbagħad ikollna problema bl-interpretazzjoni f'dak il-każ. Ġifieri permettuli nwieġeb eh, ftit punti weġibhom sew. U jekk tridu tista' tibatuli mistoqsijiet u l-punti tagħkom bil-miktub u weġibkom. Mela, il- kwistjoni ta' salvagwardji u l-kompetizzjoni żlejan il-Kummissjoni taqbel li għandna naċċertaw li kunem kompetizzjoni ġusta fis settur tal-avjazzjoni u għandna wkoll għodda differenti kif nistgħu nagħmlu dan l-ewwel nett illi nippromuovu prinċipji sodi ta' kompetizzjoni fil-qasam ukoll tal-permezz ta' ftemiet bilaterali tas servizz imbagħad f'dawna li nagħmluh flimkien ma' imsieħba importanti permezz ta' imsieħba komprensivi u irridu nużaw ukoll il-klawżola tal-fair competition flimkien ma' speċjalment ma' pajjiżi terzi sabiex naċċertaw ukoll illi tiġi rispettata bisħieħ meta jiġu applikati regoli ta' kompetizzjoni Ewropea. Dik ħaġa importanti, mbagħad il-kwistjoni ta' sussidji. Ippermettu li nisħaq li l-esistenza ta' dawn is-sussidji hija allegata u mhux fatt, ġifieri anki jekk jeżistu s-sussidji rridu naraw jekk dan mhux qed ikollhom effett negattiv fuq il-kumpaniji Ewropej u dak li qegħdin nfittxu aħna. Ejja ma ninsewx illi it-terf ta' kompetittività tal-industrija ta' avjazzjoni Ewropea hija minħabba bosta raġunijiet għal-aktar implementazzjoni ta' sistema ta' traffiku tal-ajru Ewropea kif ukoll it-tnaqqis tal-implementazzjoni ta' Single European Sky għal infrastruttura li eh, tkun insuffiċenti u kif ukoll nuqqas ta' bażi ugwali. Ħaġa li l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tindirizza fl-istrateġija tagħha. Mistoqsijiet oħrajn kellhom x'jaqsmu ma' regolament 868 żbar 2004. Sissa, sissa ma saret lebda l-ment, ma sar lebda l ment mill-Industrija Ewropea minkejja ħafna l-menti dwar hemm prass inġusti minnaħa ta' pajjiżi terzi kummissjoni għalhekk tinsab fil-proċess li tiffinalizza revizjoni interna ta' regolament 106 2004 u ħajkun hemm inizjattiva wkoll ta' segwitu għall istrateġija ta' avjazzjoni li mbagħad tista' tkun mistennija għal bidu tal-2016. Fuq il-kundizzjonijiet ta' ħidma. Fuq is-suq kompetittiv għandna ħafna pressjoni biex innaqsu l-ispejjeż operattivi. Dan jista' jkollu ovvjament impatt li l-Kummissjoni permezz tal-istrateġija tagħha timmira li tindirizza dawn l-isfidi kollha. Il-katina kollha tal-valur għandha tibbanefika mill-potenzjal ta' tkabbir sabiex nippermettu li tinżamm aġenda soċjali b'saħħitha u noħolqu impjiegi ta' livell għoli. Għalek f'dan il-kuntest l-iktar ħaġa importanti hija li jkun hemm dialogu soċjali b'saħħtu ħafna. U naħseb illi id-deċidjoni dwar kundizzjonijiet tajbin ħafna ta' dan fuq il-konferenza tal-kwistjoni soċjali fit-trasport f'Ġunju 2014. Imbagħad l-etika fil-impjiegi ħaġaħra li semmiet, importanti li jkollok l-elementi fatwali u l-egoli kollha tal-iżviluppi fis-suq sabiex tkun tista' tifhem l-implikazzjoni tal-uża ta' forum atipiċi ta' f'dan il-qasam tal-avjazzjoni għal daqstant il-Kummissjoni ħatkun qiegħda tippubblika dalwaqt studju fuq l kundizzjonijiet ta' impjiegi u tax-xogħol f'dawn l-ajruporti reġjonali u għandna wkoll grupp ta' ħidma mwaqaf mill-Aġenzija biex tindirizza l-aspetti ta' sigurtà. Il-ħiliet u l-kompetenzi għadhom mhumiex kollha disponibbli fl-Ewropa jridu jiġu żviluppati għandu jingħata taħriġ eh, bħala priorità għanna l-Akademija virtuali ta' Lejaza edha tati taħriġ dan il-qasam. Spetturi ta' sikurtà tal-avjazzjoni hija huwa wkoll possibilità li qegħdin nikkonsidraw fuq l-ambjent l-Unjoni Ewropea wkoll edda taħseb fodda bħal per eżempju li TS fl-Unjoni Ewropea propju sabiex ikun hemm tkabbir li jkun carbon neutral mill-2020 il-qoddim u għandna wkoll l-ewwel standards ta' CO2 propju għal l-ajruplani. Il il ta' ġibilta. l u ukoll tul id-dibattitu nix nindirizza l-kustjoni ta' ġibilta' edha tirriskja li tipperikola l-ħidma ta' tliet istituzzjonijiet Ewropej għal bosta snin. L-Unjoni Ewropea trid tkompli s-saħħa l-impenn tagħha fil-qasam aħna għadastant inkomplu nħeġġu l żewġ partijiet sabiex jieħdu approċċ kostruttiv u jsibu soluzzjoni pragmatika. L-istrateġija tal-avjazzjoni għandha tagħti il-momentum politiku meħtieġ sabiex isir progress dan il-qasam mod partikolari għal drittijiet tal-passiġġiera sess 2 plus illi bosta minnkom semmew. Fl-aħħar, Sur President, eżis membri tal-Parlament, il-Kommissjoni biħsieba tressa qudiem l-istrateġija tagħha fix-xhur li ġejjin dan mhux se jkun xi soluzzjoni maġika l muftiħ li jsolvi l-problemi kollha. Iżda għandu jwassanna għal settur ta' avjazzjoni kompetittiv u b'saħħtu u suq tal-avjazzjoni waħdini iżjed b'saħħtu. Jiena ħerqana nkompli nikkopera magħkom il-koll u nittama li jirnexxinna nilħu riżultati serji u reali u li is-settur tal-avjazzjoni bqa' jkun mexxej minn tqoddiem fuq livell dinji. Thank you very much, Commissioner. Grazzi, Kommissarju, jiena nikkomunika li rċevejt seba' proposti ta' riżoluzzjoni sa tmiem id-diskussjoni, diskussjoni tala, il-votazzjoni isseħ għada ah, nixtieq għal il-kollegi parlamentari kollha. Wasanna fid-disa' edizzjoni tal-Premju Lux, il-Premju Cinematografiku tal-Parlament Ewropew, illi jagħti premju li tlett l-aħjar films u l-aħjar diretturi sabiex nipromovu il-direzzjoni ċinematografika Ewropea dawk illi waslu fil-finali Mediterranja, Mustang u Urok għandhom is-sottotitoli bil-isna kollha tal-Unjoni Ewropea il-premju jingħata mill-membri parlamentari Ewropej għal dastant nistedinkom il-koll tiġu taraw it-tlet films u tivvotaw sal 23 ta' novembru il għaliex nar l-24 ikun hemm iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni. Nixtieq informa lill pubbliku li hemm preżenti li jattendi hawnhekk għal din il-laqa illi sejra seħ anki votazzjoni min-naħa tal-pubbliku sabiex jagħtu l-ġudizzju tagħhom fuq tliet films. Ġifra jkun hemm anki rikonoxximent tal-ġurija popolari biex nsejħu lajk biex tivvotaw tidu titħlu fuq Lux Prize tiklikjaw fuq il-Vote for your favorite film u Naħseb din hija possibilità biex nistiedznu anki li l-pubbliku jappoġġa l-industrija ċinematografika Ewropea. Għal stant sanar it-23 nittama li sibu opportunità kemm jista' jkun minnkom tivvutaw għal dan il-premju. Il-Viċi President diġà ħabbar il-votazzjoni l-Onorevoli Costa iżda nistiedu anki elementi addizzjonali oħrajn informattivi huwa importanti li l-kol kemm intom tipparteċipaw fl-għażla tal-aħjar film. Il-film jisimhom Mediterranja, Mustang u t-tielet wieħed Urok. Nissospendu s-seduta, nerġgħu nibdew fis-seba' bil-votazzjoni.